Nis qabel it-8 ta' filgħodu u bejn it-8 ta' filgħodu u tlieta ta' wara nofsinhar u minn mill ħamsa ta' wara nofsinhar.